tsir għada. Issa, il sujġet li jmiss, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna hija l-mistoqsija orali rigward ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-Mongolja u issa nista' nagħti l-kelma l-ewwel qabel kollox lill-awtur tagħna lis-Sur Bartolotti għal ħames minuti. Signor Komissarju. Sur Komissarju, membri, grazie Sur President id-delegazzjoni għal relazzjonijiet tal-Azja ċentrali, il-Mongolja, li jina nimmexxi, kella l-opportunità biex delegazzjoni tiegħi tmur il-Mongolja f'tleġimatilu. Kenna tmin laqa interparlamentari tal-Parlament Ewropew fiħdan il-Mongolja. Din kienet esperjenza verament utli u interessanti. Il-Mongolja huwa pajis li jixraq li jkun magħruf aktar mill-qrib, mhumiex l-opportunitajiet eh, kbar f'dan il-parlament li dejjem li tajna ħafna l-attenzjoni l-Mongolja. Dan huwa pajis li għandu sistema parlamentari b'ħafna partiti, separazzjoni ta' setat, opinjoni pubblika libera u livell ta' ħarsina drittijiet tal-bniedem li verament hija waħda pożittiva u tispikka meta mqabla ma' pajjiżi oħra fir-reġjun dan huwa pajjiż ukoll li għandu problemi ta' żvilupp minħabba l-kriżi anki ambjentali u ħabba il-kwistjoni problematika ta' zertifikazzjoni mill-quta mill-klima u kellhom fenomeni klimatiċi qawwija. Dan huwa pajjiż għani mir-riżorsi naturali, uranium, dep u elementi ta' valur U dawn jgħinu fuq livell finanzjarju għalhekk għal dawn l anijiet kollha jien nħoslu importanti importanti nagħtu sinjal ta' appoġġ l Mangolja f'din il-kwistjoni kruċjali ta' zvilup tagħha. Nappoġġaw it-tisħiħ ta' dekorazzija tal u l-istat ta' dritt tal-kontroll parlamentari b'tali mod li riżorsi finanzjarji li l-Mongolja tista' tuża ser ikunu utilizzati fil-ġejjini għall anijiet tal-popolazzjoni tagħha. Importanti li nħeġġu l-Mongolja fil- relazzjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea nħeġġuha tġilet u tilħaq linji eh, livelli tagħna dak li għandu x'jasam l-industrija, l-ekonomija tas-suq kif ukoll il-relazzjonijiet kummerċjali aktar intensivi li jkunu possibbli minn klima ta' legali tajba u anki ta' stat ta' dritt. Dan il-kontest l-ftejim ta' sħubija u kooperazzjoni li l-Unjoni Ewropea u l-Mongolja qed ikollhom għandu rwol deċiżiv. Għal dawn il-għanijiet kollha flimkien ma' 45 kollega oħra ħna prezentajna din il-mistoqsija orali. B'dan it-test aħna qed nitolbu l-Kummissjoni Ewropea biex tagħtina aktar informazzjoni fuq il- kontenuti tal-ftajim u fuq il-kalendarju ta' ratifika. Nixtieq infakkar ukoll li l-ftajim diġà ġi varat, pero bħalissa l-firma ġiet blokkata milli jidher minħabba il-nuqqasijiet jew tħassib minn stat membru li ġiet applikata minħabba ċertu eh, liġijiet. Aħna nixtiequ nsaqsu l-mistoqsijiet, nistoqsu l-Kummissjoni biex niftħu delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea l-ambatar ġifri fil-ġejni li jmiss. Inizjattiva tali tkun tista' tejn is-saħħaħ il-kooperazzjoni politika ekonomika ma' l-pajis tal-Mongolja. Grazie. ħafna. Issa, fisem il-Kummissjoni il-Kummissarju Fule. Grazzi ħafna, Signora President. Il-kap ta' delegazzjoni interparlamentari, Sur Bartolozzi, onorevoli membri, jena għandi pjaċir li nindirizza dan il-punt dwar relazzjoniet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mongolja. Iva, wasal iż-żmien li ndiskutu dan il-punt għaliex huwa 19 l-ikbar pajjiż fid-dinja u għandha qiegħda salib it-toroq biex ovvjament eh, tikseb posta fost pajjiżi oħra li qegħdin jikbru. Hija nazzjon vibranti li għandha tradizzjoni twila u storja twila. Il-Mongolja miexja ġmila fi triq ta' lejn il-progress u nifraħ lil dan il-pajis għal elezzjonijiet li kellhom mingħajr problemi u dawn huma punti essenzjali fil-mixja tal-Mongolja għal dak li għandu xaqsam il-pluralizmu politiku. L-Unjoni Ewropea tilqa u koll il-moratorju illi ġi mħabbar dal-aħħar u li huwa punt importanti wkoll fil-proċess. L-Unjoni Ewropea hija lesta li taqsam mal-Mongolja l-esperjenza tagħha speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam il-promozzjoni ta' valuri u standards Ewropej. U għalhekk jiena nikkonferma illi l-Mongolja se tkun pajjiż ta' proġett pilota għal kisba tal-demokrazija biex bekk aħna ntuhom aktar appoġġ finanzjarju teknoloġiku. Nieħu l-opportunità wkoll biex nifraħ lil Mongolja għall anniversarju tagħha għal Moviment Demokratiku tal-Mongolja u anki għal presidenza tagħha għal komunitajiet ta' demokraziji. Issa, indur lejn il-prospetti għall-iżvilupp ekonomiku fil-Mongolja. Dan il-pajjiż issa kif edna huwa fis-sali pit-toro biex jinbidel minn soċjetà ta' nomadi għal ekonomija abbażata fuq il-minerali. Hemm riservi enormi ta' minerali li huma opportunità tad-deb għal Mongolja biex bekk ikoll aktar prosperità u benesseri għaċ-ċittadini tagħha. Nittamaw illi dawn ir-riżorsi ta' minerali ikunu ta' barka u mhux ta' saħta kif kien il-każ ta' xi pajjiżi oħra. Fil-qasam ta' relazzjoniet internazzjonali napprozzaw parċipazzjoni tal-truppi mongoli fi zamma tal-paċi tal-ġnus maquda madwar id-dinja. E, Din Sierra Leone, il-Repubblika Demokratika tal-Kongo, is-Sahara tal-Punent u fiċ Nisħa hawnhekk illi l-isforzi tal-Mongolja illi tejn tistabilixxi tistabilizza l-Afganistan ukoll huma apprezzati. Dwar il-governanza tar-relazzjoni tal-Mongolja mal-Unjoni Ewropea, Jiena kuntent nara li l-imsiħba u l-kooperazzjoni li taqa taħt il-ftejim illi tieħu post il-ftejim tal-1993 ġi negozjat fi żmien sena u inizjallat ukoll Deċembru, fl-20 ta' Diċembru 2010 fulan batar. Dan il-ftehim jiftaħ kapitlu ġdid u strateġiku fir-relazzjonijiet tagħna. Ir-rappreżentant Oli u Viċi President Baronessa Ashton tilqa wkoll il dan il-fejm ta' kummerċu kooperazzjoni pala nikota passil il qoddim lejn involviment imtejje politiku ekonomiku tal-Unjoni Ewropea u anki ma' l-Mongolja. B'dan il-sejjim aħna se naħdmu flimkien bħala msieħba ugwali biex bekk nikkooperaw firxa wiesa ta' oqsma. Eh, Kwissjonijiet politiċi, paġġi ta' kontra terrorizmu u l-promozzjoni ta' drittijiet umani, kif ukoll il-ikonem investiment foqsma bħal materji primi. Ġala darba il test jiġi approvat mill-Istati membri, nittamaw li prim Ministru tal-Mongolja jiġi f'Brussel biex jiffirma il-ftejim mal-rappresentant li viċi President Bernes Ashton. Biex bekk aħna nitlu aktar fil-konna aktar involviment fil-kooperazzjoni politiku tagħna naraw ukoll illi bit-Trattat ta' Lisbona ftaħna delegat il-ftuħ ta' delegazzjoni ta' kummissjoni fuq l-ambator se jkun se tkun alternattiva, se tkun xaġa nistgħu nagħmlu biex bekk inkatru id-delegazzjonijiet tagħna madwar id-dinja. Nittamaw nkun nistgħu nelbu e, l-ostakli ta' finanzi u ta' personal biex bekk tassew fl-ħar mill-ħar ikonna delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq l-ambatar. Grazzi ħafna l-attenzjoni ta'kom, nieħu pjaċir nismas sal kontribuzzjonijiet ta'kom. Grazzi ħafna fissem il-gruppi politiċi l-ewel net l-onorevoli Mikolasic għal EPP għandu żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju Fule, kollegi. Relazzjonijiet bejn Mongolja u l-Unjoni Ewropea matul dawn l-aħħar 20 sena żviluppaw b'mod pożittiv, primarjament minħabba aktar aktar demokrazija fil-pajjiż. Kooperazzjoni msaħħa mal-Unjoni Ewropea tiddependi fuq aktar fiduċa fi stabilità żmien twil fir-reġim politiku tal-Mongolja permezz ta' tisħiħ tas salvagwardji għad-drittijiet umani u l-istat ta' dritt. Ġala darba is sistema ġudizzjarja taħdem kif suppost u l-korruzzjoni tiġi eliminata fis-settur pubbliku. Il-mixja lejn ekonomija tas-suq trid tiġi akkompanjata minn ristrutturar, riformi kif ukoll fil-liġi kommerċjali ta' investiment, kif ukoll involviment ta' settur privat fl-ekonomija. Aħna naraw li huwa pożittiv illi il-pajjiż ħa miżuri biex ikun hemm aktar kompetitività biex ma jkunx hemm użu ħażin ta' pożizzjoni dominanti ta' ċertu pajjiżi biex ma jkunx hemm ftehim ta' kartels skapitu tal-konsumaturi u ta' kumpaniji oħra. Nittama li dawn il-riformi ifissru li jkun hemm aktar investituri u anki jkun hemm aktar tħejjiet fil-oqsma rurali li huma dipendenti ħafna fuq il-qasam agrikolu. Nixtieq ukoll ninnota kollegi li aħna nikkonfermaw u anki l-Kummissarju Fule indika eh, din il-ħaġa li aħna favur illi konna delegazzjoni permanenti tal-Unjoni Ewropea fil-Mongolja. Jina nemmen fil-potenzjal li niżviluppaw relazzjonijiet politiċi ma' u ekonomiċi ma' dan il-pajjiż. Iva, hawnhekk għandna anki ma nagħtux każ il-fatt li hemm sorsi kbar ta' minerali. Iva għandha pożizzjoni strateġika bejn ir-Russja u ċ-Ċina U allura dawn il-relazzjoniet bejn l-Unjoni Ewropea u dawn l-Istati u l-Istat tal-Mongolja hija xi ħaġa li rridu nkomplu naħdmu fuqha. Grazzi. Fisem l-Olde Anna l-Onorevoli Ujland. Grazzi, President, Kummissarju. Hawnhekk għandna pajjiż li għandu ħafna risorsi minerali parram, il-faham, il-landa u il-deb. Dan jfisser li l-Mongolja hija imsieħba estremament interessanti. Iżda fil-waqt li nsegwu l-interessi ekonomiċi għandna nieħdu l-opportunità biex napplikaw il-kondizzjonalità biex ninkoraġġixxu l-Mongolja biex tibda bir-riformi tagħha meħtieġa. Hemm problemi serji fil-Mongolja, għanna korruzzjoni mifruxa nuqqas ta' governanza tajba kif ukoll nuqqas ta' kooperazzjoni internazzjonali. Minn barra dan hemm kwistjonijiet importanti bil-ġestjoni tar-riżorsi naturali tal-pajjiż. Bħalissa ir riżervi minerali tal-Mongolja huma sfruttati minn ħafna kumpaniji barranin flimkien mal-gvern mo tal-Mongolja u dan wassal għal sitwazzjoni fejn iċ-ċittadini tal-pajjiż mhumiex qed jibbenefikaw mir-riżorsi tal-pajjiżhom stess allura jridu jaħdmu f'kondizzjoni tfqar, per eżempju, rridu jaħdmu fuq id-deb permezz tal-merkurju u dawn it-tħaħen tal-merkurju edin jikkawżaw ħsara irreversibli li s-saħħa tagħhom iżda mhux biss hemm ħafna tfal li qed jitwieldu deformitajiet kif ukoll mart mhux kurabli u dana minħabba dawn il-kondizzjonijiet tax-xogħol li jagħmlu ħafna ħsara. L-ekonomija tal-Mongolja wkoll għandha qudiemha sfidi minħabba dazzi ta' esportazzjoni u anki proibizzjoni ta' importazzjoni illi ċ-Ċina u Russja imponew iżda wkoll minħabba defiċjenzi teknoloġiċi. Ukoll il-bejjem jikkonstitwixxi madwar 80% tal- eh, tal-rizorsi agrikoli tal-Mongolja iżda il-laħa ma jistax jiġi esportat għaliex hemm nuqqasijiet fejn jidħol il-kontroll ta' kwalità. Jekk irridu jkollna dan il-ftejjim mal-Mongolja, allura irridu nenuhom sabiex jelbu l-problemi tagħhom illi għandhom qudiemhom sabiex jiżviluppaw minn aspett soċjali, ekonomiku u ekoloġiku. Grazzi, membru mhux allinjat għandna l-Onorevoli Kovac. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena wkoll ħadd sem fil-missjoni li marret u l tliet ġimgħat ilu Dana eh, kien il-tmin laqa tagħna bħala delegazzjoni u matul din iż-żjara jiena kelli l-opportunità li nara l-istruttura politika tal-pajjiż, jiena istu koll is-soċjetà kif aktar tissir demokratika, Dinja hija xoqgħod rajt bajnejja. Naħseb sar ħafna progress termini ta' drittijiet umani, U kellna wkoll xi xilaqat ma' organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili u dawn għalunna illi il-gvern tal-Mongolja ħaxi miżuri dwar libertajiet ta' l-istampa din hija xi ħaġa dawn l-organizzazzjonijiet laqgħu. Il-ftajim huwa importanti ħafna qed nitkellmu dwar l-introduzzjoni ta' standards Ewropej fil-pajjiż kif ukoll uffiċċju tekniku li jista' jsir ukoll delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-ġejjieni. Din hija xi ħaġa bżonn juża ħafna. Irdu nieħdu dawn il-passi biex intejbu ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mongolja. Grazzi. Kelliem individwali. L-Onorevoli Zeller, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signor President, eżis kollegi, jena nishtin grazzi ħafna l-kollega Portolozzi li permezz tal-inizjattiva tiegħu ta' din mistoqsija orali fil-fatt għamel poġġa dan is-suġġett fuq eh, relazzjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Mongolja fuq l-aġenda tagħna. Jiena naħseb li importanti niddiskutu dawn eh, is-suġġetti minħabba illi jiena naħseb li kienet xi ħaġa verament mhix ġusta illi fil-fatt huma kienu għedin jużaw l-indipendenza tagħhom u għal skużi Vajta jien naħseb l-1992 fil-fajt huma diġà kellhom kostituzzjoni demokratika u dawn kienu affarijiet li mhux soltu għom minn dawn it-tip ta' pajjiżi li għandhom l-istess storja. Fis-sena 2010 huma permettew ukoll moratorju fuq il-pina tal-mewt li hija xi ħaġa li mhux ħafna pajjiżi żviluppati jirnexxilhom jagħmlu. Jiena naħseb illi importanti li nqisu l kundizzjonijiet kollha tar-relazzjonijiet tagħna u anke f'dan il-proċess ta' trasformazzjoni li bħalissa u għaddej rridu naraw illi anka il-riżorsi ta' dan il-pajjiż ma jistawx ikunu abbużati u minħabba li huma din bejn ir-Russja u ċ-Ċina huma bħalissa għandhom importanza kbira u anka aħna nafu illi minna tal-Mongolja aħna qegħdin naraw illi huma pjuttost pożittivi raw it tazza nofsa mimlija mhux nofsa vojta u qegħdin juru illi xorta waħda progress ikun possibbli minkejja passat diffiċli, jiena naħseb illi importanti li aħna mhux biss ngħinuhom permezz ta' programmi ta' għajnuna, iżda billi aħna jkollna rappreżentanza hemmhekk ħalli bekk aħna nurruhom illi destin tagħhom għalina huwa importanti. U u mux biss ikun hemm rappresentazzjoni minn Peking, jiena naħseb il-konferenza tal-presidenti għand turi kemm huwa importanti dan is-suġġett għalina permezz ta' riżoluzzjoni. Thank you, Mr. Rinaldi. Grazzi, l-Onorevoli Rinaldi għandu minuta. Lin mill-ftuħ ta' uffiċċju ta' delegazzjoni fu l-ambator E, dina jfisser li jkonna relazzjonijiet u forsi tista tolqot relazzjonijiet maċ zda li l-in minn dan il-ftejim, aħna nafu li hemm il-risorsi minerali fil-pajjiż, iżda nkid nuqqasijiet ukoll għalkemm naraw li hemm xi forma ta' kozjoni demokratika. Iżda insaqsi l komissjoni hawnhekk rridu nqisu dan il-pajjiż ukoll li mhux diġà huwa kopert mill-politika l azja ċentrali Jista' forsi xi miżuri f'din l-istrateġija jistgħu jinkludu wkoll il-Mongolja meta nqisu wkoll il-kultura li hija wkoll simili għal pajjiżi l-oħra. mbagħad dan huwa pajjiż li għalissa huwa osservatur tal-OSCE hemm riflessjoni wkoll mill-naħa tal-Unjoni Ewropea illi b'xi mod tgħin il-Mongolja illi ssir membru sħiħ tal-OSCE meta aħna nqisu r rabtiet bejn iż-żewġ naħat illi xorta waħda huma rabtiet illi jmorru ħafna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 biex bekk aħna nqisu dan il ftejim għaliex bħala dokument dan se jtejjeb ir-relazzjonijiet u jinkoraġġixxi r-riforma. Il-Mongolja għandha potenzjal kbir fil-enerġetiku, ir-relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea kienu għabbażi ta' ftejjim tal-1993 u allura sissa kena biss volumi żgħar ta' esportazzjonijiet. Palissa hemm ukoll iħsib li jkun hemm skambju ta' studenti. L-espansjoni ta' ċertu programmi pal Erasmus lejn il-Mongolja jistgħu itejbu e, dan it-tip ta' kooperazzjoni. Naħseb li huwa importanti li jkollna delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea biex nikkoordinaw aħjar l-attivitajiet tagħna f'dan il-pajjiż u allura kuntat dirett mal awtoritajiet it-tejjeb il-twetti tal-ftejjin. Grazzi, kellim li miss. Mongolei ist bekanntlich reich an Kohle und Erd. Aħna nafu li l-Mongolja huwa pajjiż rik ħafna f'dak li għandu x'jaqsam gass naturali u bosta riżorsi naturali oħrajn jiena naħseb li rridu nqogħdu attenti ħalli ċina ma jużawhomx. Nafu li l-kumpaniji Ċiniżi qegħdin ikunu kritikati minħabba li għandhom kumpaniji li qed jużaw ħafna mill-ilma u huma kritikati wkoll minħabba illi qed ikun ħafna trasport ukoll tal-faħam f'dan il-pajjiż. Jiena naħseb ukoll li mis-sena 2008 u anka fis-sena 2009 kien hemm bosta konflitti f'dan il-pajjiż u minħabba n-nuqqas ta' ilma li hemm fiċ-Ċina minħabba li hemm ħtieġa madwar id-dinja ta' materja prima nafu illi dan il-konflitt fil-Mongolja huwa xi ħaġa li għandu jiġbrilna aktar l-attenzjoni minħabba dawn ir-raġunijiet. Jiena naħseb illi rridu nsaħħu rappreżentanza tagħna eh, fil-Mongolja. Ningrazzja. Grazzi l-Kummissarju sa. Grazzi. Signor President. Jina nirringrazzja l-onorevoli membri għal kontribuzzjonijiet tagħhom dwar dan il-pajjiż. Diskussjoni fil-qosor iżda interessanti dwar il-relazzjonijiet bilaterali ma' dan l-imsieħeb li dejjem isir aktar importanti għall-Unjoni Ewropea kien hemm xi mistoqsijiet li smajna waqt dan id-dibattitu u xtaqt ngħid biex inwieġeb Signora President, illi il ftehim ta' kommerċu kooperazzjoni ikopri il-kooperazzjoni fuq erba kwistjonijiet. E, standards u normi, svilupp sostenibli, ambjent u svilupp soċjali, kummerċ investiment, attenzjoni fuq ir risorsi naturali, u mbagħad il-ġustizzja, il-libertà, kif ukoll il-kwistjoni tal-migrazzjoni. Allura, issa, iż-żmien ta' dan kollu kull test ġi preżentat l-Stati membri tal-Unjoni Ewropea, dawn irdu jiffirmaw, jaqblu fuq il-firmar, e, bħalissa r-Renju Unit qegħdin jeżaminaw il-partiċipazzjoni tagħhom fil-kwistjoni ta' ġustizzja u affarijiet e, tal-intern frabta ma' dan il-ftejim ta' kummerċu kooperazzjoni minix se nitkellem fisem il-parlament tal-pajjiż iżda il-proċedura għandha iddu madwar 6 sa 8 ġimgħat u dana jista' jwassalna għal possibilità ta' firmar f'Settembru għal dak li għandu xaqsam il-laqa tal-Kumitat Konġunt mal-Mongolja. Ovvjament, il seċna naħat huma mbeda ħafna minn xurxin għandhom sistemi politiċi differenti, l-Unjoni Ewropea u l-Mongolja, xort għandhom traduzzjoni ta' tolleranza, ta' ftuħ u ta' ugwaljanza. It-tul ta' seħ tal-ftajim ta' kummerċu kooperazzjoni l-Unjoni Ewropea se tkun tielet eh, ġar eh, tal-Mongolja, mhux biss fil-kliem iżda kif fil-fatti. U xtaqt ukoll ngħid hawnhekk u niġi lura għal mistoqsija oħra li nsej skużawni se kunem hemm speċali speċjali għada fi Vienna fil-qafas tal-Kunsill Permanenti tal-OSCE l-istati membri se jiġu indirizzati mill-Ministru ta' Affarijiet Barranin u l-Kummerċ tal-Mongolja. Qudiemi għandi abbozz tal-istqarrija tal-Unjoni Ewropea. Nista' ngħidilkom illi illum se nilqgħu l-intenzjoni tal-Mongolja li konna interazzjoni mal-OSCE u jekk ngħidux aktar jew le ikonna nistennew saħada. Signor President, onorevoli membri, billi l-Unjoni Ewropea taqdi l-dmirijiet tagħha u nisħaq dan il-punt, il-Mongolja għandha potenzjal qawwi biex tkun eżempju tajjeb f'dan ir-reġjun. Grazzi ħafna. Grazzi Kummissarju. Dibattitu la hawnhekk. Għandi stqarrija mill-grupp ICR e ħatra għal gruppi il-lista se jiġi inkluża fil-minuti tal-laqat jekk ma jkunx hemm rimarki oħra qabel adozzjoni tal-minuti dawn il ħatriet jingħaddu bħala approvati. Inkomplu għada ħamis 9 ta' Ġunju mid-9 sassija.